protezzjoni tal-vittmi tat-terrorizmu. Issa nista' ngħaddi il-kelma lill-Kummissjoni. Il-Kummissarju Bjankowska. Ngħaddi l-kelma lilek. Grazzi, Sur President Membri, l-attakki riċenti f'Pariġi u rewna għal darbohra il witch radikali tal-terrorizmu. Aħna nafu li fl-ħare xiren ta' snin e, numru ta' stati membri ġew mirati u kienem telfin fostom hemm Spanja, l-Estonja, Renju Unit, Franza, l-Olanda, l-Greċja, l-Svezja, l-Ġermanja, l-Italja, l-Norveġja, l-Bulgarija, l-Belġu u Danimarka. Il-vitmi il-direttiva tal-vitmi tal-2012 tħalet fl-applikazzjoni fl-Istati Membri xar li għaddiet għadda huwa strument ġenerali fuq il-drittijiet tal-vittmi fuq il-livell ta' Unjoni Ewropea hemm numru ta' drittijiet vinkolanti għal vittmi kollha tar-reati, inkludi id-dritt inkluż id-dritt tal-protezzjoni appoġġ li jikkonsidra l-bżonnijiet individwali ta' kull vittma ta' reat, iżda ma jagħtix miżuri speċifiċi li jistgħu iwieġbu direttament għal bżonnijiet tal-vittmi tat-terrorizmu. L-attakki ta' terrorizmu eh, ħallu warajom individwi li ġew midruba jew traumatizzati jew inkella li mietu bħala li kienu vittmi għal dawn l-attakki għalhekk għandhom bżonn taħarsin speċifiku appoġġ u għajnuna li tista' twieġeb għal bżonnijiet speċifiċi tagħhom li huma marbuta mal-natura ta' dan ir-reat. Għalhekk il-Kummissjoni ddeċidiet li tintroduċi dispożizzjonijiet speċifiċi fuq il-vittmi ta' terrorizmu kif ukoll proposti għad direttiva tal-ġlit eh, ta' kontraterrorizmu ta' 2 ta' Deċembru. L-għan ewlini huwa l-nobligaw l-Istati membri sabiex jagħmlu kriminali ir-reati ta', terroristi terroristiċi u li huma marbuta ma' terrorizmu bħal eh, taħriġ jew ivvjaġġar jew finanzjar ta' terrorizmu. Imma ma ninsewx il-vittmi ta' terrorizmu din il-proposta twieġeb mod aktar preċiż għal bżonnijiet tal-vittmi ta' terrorizmu. Mod partikolari, Id-direttiva proposta titlob l istati membri li jassiguraw li vittmi ta' terrorizmu jirċivu aċċess immedjat għal um, servizzi ta' appoġġ speċjalizzati li jagħtu eh, trattamenti anke psikosoċjali. Dan l-appoġġ għandu jingħata eh, għalkemm ikun hemm bżonn. L-attakki terroristiċi ħafna drabi waslu għal kaos u e, informazzjoni ħażina, aċċess għal informazzjoni ta' min serraħ fuq għal vitmi e, għal e, vitmi ta' terrorizmu u dwar il vitmi ta' terrorizmu hija xi ħaġa kruċjali. Il- mm, direttiva proposta eh, trid tassigura li jkun hemm dan it-tip ta' aċċess għall-informazzjoni. Taħt din id-direttiva proposta l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali jkollhom jikoperaw mill-viċin sabiex jassiguraw li l-vittmi kollha ta' terrorizmu jiġu informati kif suppost u jirċievu l-appoġġ u l-għajnuna meħtieġa b'mod indipendenti ta' fej jgħixu fl-Unjoni Ewropea. Il-regoli immirati tal-appoċ ta' terrat għal-vittmi ta' terrorizmi jista' jgħin l-vittmi u l-familji tagħhom u jgħinu għal proċess ta' eh, fejqan li jnom u s-soċjetà kollha kemmi. U dan huwa fil-qalba wkoll ta' ċentru ta' network tal- Kuxenza dwar ir-radikalizzazzjoni li tagħti appoġġ fl-Unjoni Ewropea kollha u tgħinhom biex indirizzaw il-problemi tal-radikalizzazzjoni. Eh, Iċ-ċentru ta' eċċellenza RAN li sar eh, daħal fis-seħħ fl-ewwel ta' Ottubru Eh, ta' din is-sena għandu 25 miljun euro għal erba' snin biex jkun jista' eh, jipprovdi pratikanti fil-post u dawn ġejjin minn sfondi differenti, rappreżentanti ta' awtoritajiet lokali, mill-komunità, mill-pulizija lokali, ehm, ħabsijiet, ehm, ħaddiema soċjali, għallima. Kif ukoll ovvjament il-gruppi tal-vittmi u l-assoċjazzjonijiet tal-vittmi. Il-vittmi ta' terrorizmu jistħoq ilhom is-solidarjetà u l-appoġġ tagħna. Huma għandhom ukoll rwol importanti ħafna x'jaqdu biex jiġġieldu l-radikalizzazzjoni. Ix-xhieda tagħhom jistgħu jagħtu kontribuzzjoni kruċjali fil-ħidma ta' prevenzjoni. U fir-ran, grupp ta' ħidma speċifiku fuq it-tifkira tal-vittmi ta' terrorizmu diġa twaqqaf. Dan ħajkun ta' strumentali biex norganizzaw il-ġurnata ta' tifkira tal-vittma taħdax um ta' marzu tal-2016. fil-fat mill-11 ta' marzu tal-2004 il-Kummissjoni qed tfakkar il-ġurnata tal-vittmi ta' terrorizmu u ħadd kompli tagħmel dan permezz tar-ran. Aħna ħankomplu natu ġieħ lil dawk li batew u nejnu l dawk li komplu jbatu. Minn barra dan, blajnuna l ran għanna assiguraw li l-ħna tal-vittmi jinstemaw b'mod miftuħ u b'mod ġenerali speċjalment fost iż-żgħażagħ radikalizzati l-istejjer u it tbatija tal-vittmi mandux ikun għal xej. Dawn l-ħna għandhom iwaslu dawk iż-żaza jew dawk l-individwi li jinsabu fix xifer ta' radikalizzazzjoni li jerġgħu jaħsbuha. U jiena konvinta mir-rwol importanti li l-vittmi jistgħu ikollhom fil-kampanji ta' kontra radikalizzazzjoni anka fil-ħabsijiet u fil-nis li jinsabu f'propi probation, aħna ċerti li l-istejjer jista' jkollhom influenza b'saħħitha u pożittiva fuq individwi li jinsabu friskju jinkella li huma diġà radikalizzati. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Kommissarju. Issa l-gruppi politiċi. Fisem il-PPE L-Onorevoli Jimenez Besser il-Barrio. Iva, grazzi ħafna, Sur President. Huwa verament diffiċli naċċettaw li kulħadd jista' jkun vittma. Jiena kelli naċċettaw meta l-organizzazzjoni ta' terroristiċi ETA eh, e qatlu l-ħija u l-mara tiegħu aħna ħarsu il-drittijiet tal-vittmi kollha. Ma jimpurtax l-iskop ta' terrorizmi kux radikalizzazzjoni jew le, jiena għalija m'hemmx art li jistħoqilha il-ħajja ta' persuna innoċenti. Il-vittmi rridu jiġu rikonoxxuti bħala simbolu tal-istat demokratiku u dim il-teddida terrorizmu. U għawek mux għet nitkelmu fuq għajnuna materjali biss manka morali. Il-terrorizmu jolqot kull parti tal-Unjoni Ewropea u għalek imma mux l-istati kolla għandhom leġislazzjoni tal-ħarsin tal-vittmi. Għalek hemm bżon direttiva dwar il-protezzjoni tal-vittmi ta' terrorizmu. Il-bżonnijiet tal-vittmi nistaw nġbruhom ferba punti dritt għal-ġustizzja, dritt għal-verità, għal-tifkira u l-libertà. U il-memorja hija importanti għax ma rridux li naqilbu terrorist xi eroj. Għalek jina ma nistax nifem għalfej il-PPE u għall-unika wieħed li qed jipproponi għal oħra riżoluzzjoni dwar il-vittmi ta' terrorizmi, terrorizmu. Xi ħaġa li ġiet rifjutata fil-konferenza tal-presidenti. B'din ir-riżoluzzjoni aħna nixtiequ nieħdu l-ewwel pass il-vittmi ta' terrorizmu ma il-omx, direttiva appoġġata mill-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill u li naddu mill-klim u mill-dmuħ għal-fatti li jobbligawna li inħarsu eh, u niftakru li zjed persuni li batu minħabba terrorizmu, il-vittmi. Sinjura Kommissarju, meta ħajkonna data għal din id-direttiva? Grazzi. Grazie. Do you accept blue card from Mr. Sunny? Mela, taċċetta blue card mill-onorevoli Zani? Taċċetta blue card minant l-onorevoli Zani. Iva jew le? Mr. take off Iva, l-onorevoli Zani, grazzi. kollega jina nissimpatizza miak speċjalment minħabba telf li għaddejt minnhom inti intu l-familja tiegħek li inti semmejt. Jiena f'pajjiżi fl-Ungerija, jiena kont membru tal-Parlament f'żona fejn kien hemm ħafna vittmi tal-tieni gwerra dinija ta' terrorizmu tan nazizmu għaliex kien hemm ħafna vittmi. Nitolbok tista' tajt lill-membri tal-partit tiegħek l-Honorable Fides, għalix l-Honorable Fides din il-ġimma jishtiq eh, għajjem eh, statut għal xaħat li kien responsabli għad dan il-terrorizmu tan nazizmu fit tini gwerra dinija. Tista tajċa ħaġa fuq dan? Madam. Si, nosotros Iva, ħna iżda għawek qed nitkellmu dwar vittmi ta' terrorizmu, maħniex qed nitkellmu dwar vittmi tal-gwerra, imma Iva, ovvja għalija, il-vittmi kollha irriti ikollhom l-istess appoġġ, il-vittmi kollha mingħajr ebda eċċezzjoni. Thank you. Grazzi, issa blue card li miss. Taċċetta blue card doħra, minant non onorevoli Bogovic. Le? Iva jew le? Understanding, I think, um, uh, Isna maħni xet jaqblu jajt il-President. Mela, fisem il-Grupp SND. Il-Sinjura eh, eh, Kimici. Minuta u nofs. Grazie, Sur President l-attakki reċenti ta' terrorizmu ġibdu l-attenzjoni għal bżon li mhux ġdid imma illum ta' importanza u urġenza partikolari l-attenzjoni tagħna fil-fatt m'għandix tiġi indirizzata biss lejn l-awturi potenzjali jew le ta' terrorizmu b'risposta ta' prevenzjoni imma anka l-vittmi diretti u indiretti anka fil-programm ta' Stokkolma tal-2009 konna nirrikonoxxu l-bżonn li ntejbu l-leġiżlazzjoni u l-miżuri ta' appoġġ għal ħarsien tal-vittmi ta' reati, inkluż mod prioritarju l-vittmi ta' terrorizmu. Kategorija li tinkludi wkoll ovvjament il-familji tal-vittmi, familji diretti. U anka id-direttiva 29 tal-2012 fuq il-vittmi tar-reati taraf li il-vittmi ta' terrorizmu meta jaddu mill-konsegwenzi ta' eh, dawn ir-reati jitolbu attenzjoni partikolari u l-lum iktar minn qabel il-vittmi ta' terrorizmu jridu jkun jistaw jiserħu fuq l-appoċ nazzjonali u internazzjonali. Hemm bżonn li konna ċertu miżuri f'dan is-sens palma qalet il-Kummissarju nixtieq nirringrazzja għar-rapport tagħha. Iżda hemm bżonn li nżidu xi ħaġa hawnhekk. Hemm bżonn li jkun hemm għajnuna eh, b'xej medika ta' mentali, soċjali Eh, fuq medda twila ta' żmien minħabba minn ħsara fiżika jew psikika jew psikoloġika eh, huma u l-familji tagħhom. Hemm bżonn ikollhom aċċess għal ġustizzja li jkunu jistgħu jużu lajnun jużaw lajnuna legali, ikollhom kompens għal ħsara li jkunu batew. U importanti wkoll nirrikonoxxu nappoġġaw ir-rwol ta' tagħna u tal-assoċjazzjonijiet li ħarsu jipproteġu il-vittmi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kinici issa fisem il-ECR l-Onorevoli Kirkhope. Għal-minuta. President, komissarju, telf tana, il-niket tana u l-rabja tana għal dak li rajna fidej ta' li ġara f'dejn it-terrorizmi hija xi ħaġa xokkjatna u affettwatna l-koll bħala ġnus u bħala unjoni ħafna drabi il-niketana e, iġanna niddubitaw x'nemnu lil min għanna nemnu imma m'għandniex inħallu retika retorika ta' ftit jagħmluna vitmi il-koll f'Ewropa ta' differenza u libertà dak li ġara e, f'Pariġi u l-ilħna kienu ta' niket u ta' xukjar imma mbagħad kien hemm l-ilħna ta' reżiljenza u ta' tama m'għandniex inkunu vitmi ta' e, M'għandniex eh, impoġġu bħala vittmi tolleranza u l-koerenza, rridu nejnu nagħtu s-sigurtà li jitolbu ċittadini tagħna sabiex ikun jistgħu jgħixu l-libertajiet tagħhom u l-ħajja libera tagħhom. Irridu neqirdu ladu għax b'dan il-mod biss il-ħajja tagħna eh, tkun ħilsa mill- mill-biza, imma mhux għaskapitu tal-libertajiet kollha li għexna illum u t toleranzi li għandna. Grazzi ħafna, issa fissem il-grupp tal-Alde l-onorevoli Pagazaw Runtudua Ruiz. Grazie ħafna, Sur President il-kriminali ġenerali ma tan ma tantx jippubblikaw ir-reati tagħhom, ma jikkunsidrawx ruħom li huma eroj għax joqtlu jipprovaw jaħarbu mill-ġustizzja u mhux kulħadd ikun jaf, imma il-reati ta' terrorizmu ma' differenti meta jsiru f'soċjetajiet demokratiċi bħal tagħna huma reati gravi ħafna li attakkaw irġiel, nisa, tfal u xjuħ li eh, jmorru warajhom, jittorturawhom, jimmutilawhom, joqtluhom. Imma apparti li jagħmlu ħsara li l il-familja tagħhom ifittxu l-propaganda biex ikunu jistgħu jitterrorizzaw lil kulħadd biex ikunu jistgħu jiksbu għanijiet politiċi b'mod illeġittimu anke biex idajfu pajjiżi. Palissa terrorizmu ġihadist qed jagħmel l-ikbar ħsara li idajje fid-demokrazija tagħna daw tal-terrorizmi huma reati pubbliċi. Il-qattila jridu ehm, jirridu nikkonsidraw bħala vittmi u Għaliex? Eh, jamluna vittmi meta jkollhom kontroll soċjali. U dawn it-tip ta' reati għandhom mm, forma doppja, waħda privata, xi dajfu e, eh, u, u jamlu ħsara lill familji ta' dawk li jinqatlu, imma wkoll natura pubblika għaliex is-soċjetà demokratika qed jiġu attakkati l-libertajiet ta' kulħadd mill ta' terroristi għalhekk huwa importanti li jkollna l-memorja li tinkludi l-ġlied ġildu kontra li ninsew ħadd ma jista' immur mhux ikkastigat jekk jagħmel stupru jew jekk jaqtal, jaqtol it-tfal jew n-nies. Imma fl-ebda moment mandu jkunem eh, impunità għal dawn il-persuni, sempliciment għax ikunem biza f'pajjiżi fej kienem persuni li ġew maqtula b'dan il-mod fejn il-qattila eh, ta' terroristi iħossu gburin tal-li qatlu din mhix ħaġa tollerabli, hemm bżonn li jkun hemm proċess soċjali u penali għaliex ikomplu jagħmlu ħsara lill-vittmi kull darba li kunem attentat ċtit jerġgħu għajmu l-memorji ta' dak li kun ġara qabel. U dawn huma, dawn terroristi huma għattila li jħossu li għandhom dritt li joqtlu. Jiena nħoss il-Parlament Ewropew għadu ma żviluppax u ma tax l-attenzjoni kollha tiegħu lil vittmi ta' terrorizmi għalhekk hemm bżonn li jkollna din id-direttiva favur il-vittmi ta' terrorizmu. Grazzi. Grazzi. fil-fisem il-grupp NGL l-Onorevoli Anderson, għamilu ta' In the wake of devastating terror... Fid-dawl ta' devastazzjoni wara l-attakki terroristiċi ta' xur li għaddew, nuri simpatija mal-vitmi kollha u il-familji kollha. L-istati membri jridu iwaqfu lil Daesh il-profit ta' Daesh huwa ta' żewġ miljuni kuljum mill-żejt li għandhom. Irridu nindirizzaw il-bżonnijiet ta' miljuni ta' vittmi u l-immigranti li ġejjin li huma vittmi ta' Daesh. Ħafna pajjiżi ħafna żoni ġew maqruda u s-situazzjoni fis-Sirja edha t-mur għallar u rridu insibu soluzzjoni tajba xil-gwerra miex soluzzjoni. Il-Konsil tal-Europa Sfortunatament fid-dibattiti tagħhom kontra il-terrorizmu mux ma jnatax importanza. E, dan il-parlament għandu jikkondanna l-wġbieħor il-gvern Britanniku ma segwix l-artiklu 3 tal-trattat tal-drittijiet tal-drittijiet umani. għannisa l-Albert. Grazie ħafna, Sur President, ziz kollegi. Jena naħseb li aħna l-kolla konna xukjati ħafna minnaħabba illi kienem ħafna vitmi dejjem tiżdiedu ta' dawn l-attakki terroristiċi naħseb li aħna naqblu l-kol kemm aħna li dan ix-xokk illi fil-fatt ħajinfirex iktar minħabba dawn l-attakki terroristiċi naħseb mhux biss fil-pajjiżi tagħna, iżda kullimkien madwar id-dinja, fil-fatt għandu jaqqadna ħalli aħna nipproteġu nafusna kontra dawn l-attakki terroristiċi u anke minħabba l-fatt li protezzjoni tal-vitmi mhux biss tfisser illi aħna rridu nipproteġu l-vitmi ta' dawk l-attakki terroristiċi li diġa saru, iżdanka illi aħna nevitaw li kunem attakki terroristiċi ġodda naħseb l-interess f'dan il-vitmi wa li aħna rridu nġibru l-fatti li aħna għandna dispożizzjoni tagħna ħalli nkun nistgħu nigarantixxu ċertu protezzjoni għal ġejjini u dan ma nabbux dan id-dibattitu emozjonali biss fuq eh, sparlejn ta' dawn il-vittmi. Jiena naħseb li anka fdwar il-kwistjoni tal dak li jikkawża terrorizmu jekk aħna nħarsu miktar mill-qrib. Nistaw naraw li fil-kriżi li għanna bħalissa fil-vant nofsani kif ukoll fil-gwerra li qed isiru f'dawn ir-reġuni, fil-fatt problemi li aħna rridu nippruvaw insolvu anke minħabba il-fatt li ħafna mit dawn in-nies illi qed jattakkaw b'mod terroristiku fil-fatt kienu radikalizzati fl-Ewropa stess anka fil-ħabsi fil-ħabsijiet tagħna fl-Ewropa u aħna rridu waqfu darba l dejjem din il-ħaġa u rridu nħarsu Lejnu il-fatti wkoll nistaw nistgħu noħolqu iktar sigurtà bżonn li jkun hemm kooperazzjoni ħarbe l-awtoritajiet Ewropej, skambju ta' informazzjoni aħjar u mhux biss ikollna kontroll eċċessiv ta' ċittadin minħabba li dan imur kontra il-drittijiet li ħna din nid-defendu u din daw il-terroristi. Grazie. Dank, eh, Abnet eh, Albrecht. Now on behalf of the Group. Issa fisam il-grupp EFDD e Gerard Batten. L-ewwel dmir ta' kull gvernu li proteġi iċ-ċittadini tiegħu. Spiss ngħidu li t-terroristi ma jistgħux jirpu ma mhux vera. Meta ħafna nies jissimpatizzaw mal-objettivi ta' terrorizmi. Per eżempju, ħafna favuri terrorizmi fil-Irlanda ta' fuq ħafna lesti illi votaw għal partit politiku favur l-IRA. Em fundamentalisti izlamiċi illi jridu jibnu kalifat fid-dinja. Il-maġġoranza mumiex il-problema, il-minoranza i dawn isegwu l-istess reliġjon u tal-lin huwa meħud kelma b'kelma. U dan ma jmurx tajjeb mad-demokrazija u ċivilizzazzjoni tal-punent. Irridu nikumbattu dawn l-ideoloġiji fundamentalisti fil-soċjetà tagħna, rridu u l-immigrazzjoni bil-massa mill-pajjiżi Islamiċu. Islamiċi il politika tal-Unjoni Ewropea illi tippermetti immigrazzjoni tal-massa minn dawn il-pajjiżi i li tilab ir-Russian Roulette mal-ċittadini tagħna. Grazzi. M blue card? Le. Point of order. Regola 11, paragrafu 2. Fil-Irlanda ta' fuq, aktar minn 160.000 persuna li votaw għalija u naħseb li ju ta' disgrazzja li xaħati provajam il konnessjoni li għadek kif saret. Ibbazata fuq ġara fuq kif nirrappreżentaw n nies u fuq il-manifest li aħna nippreżentawlhom kważi nofs miljun fil-Irlanda ta' fuq jivvotaw lil Sinn Fein. Ibbażata fuq regola 11-2 il-membru tal-parlament għandu juri rispett u ma jaddix il-kummenti li għadna kif smajna minn għandu. Grazzi. Issa il-membru indipendenti Funtulis. irridu nifmu il-weġġa tal-vitmi u tal-familji tagħhom u nirrispettaw il-memorja tal-vitmi ma sfortunatament xi pajjiżi fl-Unjoni għandhom kriterji differenti fuq l-attakki terroristiċi skont l-identità tal-vitmi u tal ta' dawk li wet u l-attakki u mill-pajjiżi minn fejn jiġu. Irridu nestendu fejn memx protezzjoni rajna l-til ta' Jogis Fondulis su ta' wieħed mill-ħbib tiegħu dan huwa tifel tiegħi u m'hemmx ma kienx hemm appoġġ dik l-okkażjoni għal vitmi għal familji tal-vitmi minna u rridu direttiva tal-Unjoni Ewropea fuq dan. Jiena nitkellem kontra l-fatt li aktar minn 80 attakk ma kienx hemm arrest wieħed. Irridu nuru l-interess fil-vitmi nipproteġuhom u niżguraw li jkunu protetti irrispettivament mill ideoloġija tagħhom. Elisabeth Rosenberg Brunidi. Signora Rosenberg Vrionidi. Kuntenta li qed nisma li l-gruppi kollha politiċi jaqblu u id-derrattiva tal-2012 ma tkoprix il-vittmi tat terroristi. Il-terrorizmu huwa rejat kontra l-umanità huwa attakk speċifiku fuq l-Unjoni Ewropea u fuq l-umanità u l-vittmi għandhom bżonn rikonoxximent u rispett għad drittijiet u għandhom bżonn appoġġ legali, psikoloġiċi, soċjali u dan għandu jkun irrespettivament ta' jekk terroristiċi qed jattakkawx id-demokrazija wkoll. Rajna grupp terroristiċi grupp terroristiku li terrorizza l-pajis tiegħi għal snin twal terroristi jiferxu il-paniku u l-weġa il-respons tal-Unjoni Ewropea għal terrorizmu għandha tkun aktar demokrazija, ir-respons huwa nuqqas ta' paniku u nuqqas ta' biża. Naħseb li għanna nimponu il-regoli demokratiċi sabiex waqfu dan. Nadu issa Lopez Aguilar. Grazzi, Sur President Komissarju. L-attentati ta' 13 ta' novembru kekx kull l-Europa. Iżda ma ninsewx ġara qabel f'Londra fl-2006 u anka fl-Ispanja fl-2004 jiena u kollet nitkellem fl-Ispanjol qed s soċjetà Spanjola f'dan il-Parlament li eh, ġejna pjagati eh, għal xiren ta' snin minħabba terrorizmu. Nitkellem ukoll fisem il-partit, Partit Soċjalista, li kontribwixxa tul din il-ġrida kontra terrorizmu sabiex jipoġġi barra minn E, mid-diskussjoni bejn il-partiti eh, politiċi, il-diskussjoni eh, fuq il-ġlieda kontra terrorizmu kif ukoll il-vittmi għal memorja għal reparazzjoni għal kumpensi li ritinata għalek. Aħna għek qed nivvutaw fuq eh, direttiva speċjali tikkomplementa dak li kellna f'Ottubru ta' l-2012 u li ma tonorax biżejjed l-ispeċifiċità tal-vittmi tal terrorizmi għal dak li għandu xaqsam minn miżuri ta' saħħa u anka ta' psikoloġija li jitolbu eh, ħidma u interazzjoni soċjali ta' ħarsien, tal-għajnuna legali, legali u il-pozizjoni speċjali fil-proċessi li għal dak li għandu xaqsam il-vittmi ta' terrorizmu. Għalek, jiena konvent li direttiva speċjali tikkontribwixxi sabiex ikun hemm din ir-reparazzjoni dan il-kumpens partikolari li jitolbu l-vittmi Ewropej fuq livell Ewropea. Jiena konvent dwar dan li meta il terroristi jolqtu il-vittmi mhux qegħdin ifitxu id-dem tagħhom biss u il-niket eh, tal-familji tagħhom imma li jitterrorizzaw u iżjed man nkunu b'saħna aħna aktar tkun b'saħħitha id-demokrazija u l-istat ta' dritt fl-Ewropa kollha kemm mm. Grazzi ħafna. Nadu sal Helga Stevens. Għanda minuta. Sur President. President, kollegiet, nieħu din l-opportunità sabiex eh, nitlob attenzjoni għal vittmi l-aktar dajfa, l-aktar vulnerabli, per eżempju, persuni b'disabilità. L-istati membri irridu jassiguraw ruhom li il-vittmi l-ewwel kuntat u kuntatti addizzjonali mal-ġustizzja u mal-pulizija jiġu mejjuna bl-aħjar mod possibbli. jekk għandhom bżonn ta' għajnuna biex jiġu mifuma persuna per eżempju truxa trid ikollha l-interpretazzjoni tas-sinjali qoddim il-orti per eżempju, persuni jekk għandha problemi mentali, jrid tmur flimkien ma' persuni tista' tafda u biss b'dan il-mod li dawn il-persuni kun jistgħu jeżerċitaw ġrittijiet tagħhom u din għadha problema f'ħafna stati membri hemm bżonn ta' ċertu sensibilizzazzjoni. Irridu nifmuhom id-drittijiet u dan irid ikun punt ta' priorità għal kummissjoni meta qed nitkellmu dwar eh, li naġixxu mill-klima l-fatti. Grazzi. Thank you well. Uh, Deputy James Nicholson, one minute, please. Uh, thank you very much, President. Grazzi, Sur President, Commissari. Is-simpatija tiegħi tmur lejn daw kollha li sofrew mit-terrorizmu partikolarment dawk fil-kostituenza tiegħi aktar minn 40 sena fil-Irlanda ta' fuq. Aħna samna il-prassi bejn il-gruppi kollha biex bekk inkunu nafu kif l-aħjar nindirizzaw il-bżonijiet tal-vitmi kollha ta' terrorizmu. Il-vitmi kollha għandhom bżonn ta' appoġġ ħafna aktar wara li jkun sar l-attak il-komunitajiet jibqew ibatu mit-trauma ħafna wara. Il-vitmi u dawk li jiexu wara l-attak ikunu traumatizzati. Irridu niċċaraw differenza bejn il-vittmi innoċenti u dawk li wet u l-attakki. Jiena nappoġġa l-vittmi u mhux dak li l vittmi. Issa naddu għal KHDI. Sur President, grazzi tal-opportunità li nitkellem jiena nilqa' din il-proposta u nifraħ lil kollega Teresa għal xogħol tagħha. Pal qalu oħrajn għandna responsabilità li nnejnu lill-vittmi innoċenti ta' terrorizmu madwar il-Stati membri kollha tal-Unjoni Ewropea aħna fl-Irlanda aħna soġġetti ta' kampanja legali tal-RIA li la 35 sena u tħalli ħafna vitmi. Hemm ħafna attività illegali għaddejja. Irridu nappoġġaw nies illi qed jindirizzaw il-weġġat tagħhom u t telf tagħhom. Il-pajjiż tagħna għadda minn proċess ta' trasformazzjoni wara il-ftejim ta' rikonċiljazzjoni. Rridu namlu ħafna jina nis-sistema l-Komissjoni biex l-istati membri kollha ikkunu it-trasmettew il- liġi li din il-kamra għaddiet fil-liġi nazjonali tagħhom. Sur Nicholson, aħna naċċettaw blue card minant Sinjura Jimenez Becerril. Iva, skużani, Sir President. Jiena, mux li Sir Nicholson xtaqt insaqsi mistoqsija, iżda xtaqt illi ti permetti illi jina nfakkar dawk in-nies illi tilfu ħajjithom sentejn. Jumejn ilu skużawni fl-Ambaxxata Spanjola f'Kabul. Jina naħseb li daw il-vitmi għandna nfakru kol it-telfa traġika tal-ħajja tagħhom issa li għadin nagħmlu dan id-dibattitu fuq il-vittmi tat-terroristi. Madam, but I can repeat. Grazzi ma nista' nirrepeti għedin namlu proċedura ta' KGDI. Mistoqsijiet biss. Mistoqsijiet permess tal-blue card. Deputat Marjas. Grazzi President wara l-attakki ġewwa Pariġi li ħallew ħafna mejtin u feruti irridu nieħdu l-passi sabiex niġġieldu terrorizmu u nappoġġaw il-vittmi tagħhom. Nixtieq nuri appoġġ lil vittmi lill-familji tal-vittmi ta' Daesh u nappoġġa direttiva 29 tal-2012 dan huwa l-ewwel pass għal dappoġġ tal-vittmi ta' terrorizmu ma bdi mhux biżejjed irridu direttivi oħra li hija speċifikament għal sistemi ta' tappoġġ ta' vittmi ta' terrorizmu. Għal ter attakki ta' terroristi ġadisti. Irridu ninterizzaw din il-kwistjoni u sabiex niproteġu il-vittmi irridu nindirizzaw terrorizmi f'termini ideoloġisti u politiċi. Ħafna stati Arab qed jappoġġaw id-Daesh fis-Sirja, rridu nwaslu l-paċi u l ftajim fil-Vant Nofsani. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Bilbao Barandika, kieġbok. Ningrazzak ħafna sur President. Tadita ta' terroristi fuq livell globali l-affarijiet strambi li fil-fatt ġelwom jagħmlu dan it-tip ta' attakki ikonna ngħidu li jobbligawna jew illi fil-fatt aħna naħdmu fuq protezzjoni tal-fitna liġi li taħdem kontra terrorizmu globali minħabba li aħna qegħdin naffaċċaw fenomenu ġdid fenomenu li jirrekjedi li aħna nindirizzaw livell ta' tensjoni fl-Unjoni Ewropea, xi ħaġa li fil-fatt qed taffettwa ċittadini irridu naraw li aħna nkun nistgħu nadattaw ukoll għal sistema multidisciplinari li bekk aħna naraw li nsolvu din il-problema b'mod transnazzjonali. L-empatija, u simpatija u nifmu l-problema u d-batija ta' dawn in-nies hija xi ħaġa importanti iżda għandna nagħtu servizz min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Rridu niġġieldu kontra daw it-terroristi permezz l-ħarsien tad-demokrazija permezz tal-intelligenza iżda dawn il-vittmi li qegħdin ibatu u joqtuhom fin-naħa fil-laħam il ħajme ħabba dawn l-attakki rridu nkomplu nesprimu l-libertà tagħna u l-valuri tagħna nkomplu nħadnuhom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Aħna sfortunatament dan l-aħħar kellna niddiskutu kwistjonijiet li niktuna minn flok ma niddiskutu affarijiet pozittivi ġifri kif nistgħu ntejbu l perspettivi ta' żgħażagħ tagħna rridu nitkellmu fuq it-terrorizmu l-mod ta' kif aħna nistgħu inħarsu aħjar l-vitmi għan nittama l-mizuri kolla li għan implementaw ħajkunu effiċenti u nittamaw li ħankunu effiċenti anka fil-prevenzjoni ta' dawn attakki terroristiċi, pero jiena naħseb li daw kolla li jinaxxilhom jibqaw ħajjin wara dawn attakki terroristiċi verament eh, din ibatu għalhekk iridu nagħmlu dak kollu nistgħu sabiex aħna nipprevjenu dan l-attakki terroristiċi iżda jekk jiġru dawn l-attakki mbagħad irridu nieħdu pass ieħor, nippruvaw nagħtu kemm jista' jkun għajnuna lil vittmi nagħtu l-għajnuna psikoloġika u l-għajnuna ta' tip ieħor kemm lil dawn il-vittmi kif ukoll il-qraba u l-familji tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevol Ivan Jakovčić. Grazzi ħafna, Sur President. Bla dubju ta' xejn, l-Ewropa tirrappreżenta kontinent jibbażat u mibni fuq tolleranza. Iżda l-Ewropa huwa wkoll il-kontinent fejn il-terrorizmu hija xi ħaġa li qiegħda tirrinja wkoll. Niftakru anka każijiet anka fil-istorja tal-Ewropa Dawk l-attakki li ġew f'Pariġi fuq fil oħra Ewropej qed jiġu fl-Ewropa u aħna rridu nesprimu solidarjetà mal-vittmi ta' dawn l-attakki terroristiċi u din is-solidarjetà rridu nesprimuha fuq bosta livelli differenti ta' tmexxija politika ġifieri fil-lokali, reġjonali u anke nazzjonali. Rridu naraw li ninkludu fl-għajnu natu għajnuna lil dawn il-vittmi, speċjalment lil dawn in-nies fil-lokal fejn jgħixu. Grazzi ħafna sa Franz Bogovic, kjoġbu. Grazzi ħafna, Sur President, tal-jett permettili nitkellem. Nistaw ngħidlu li matul dan is-seklu kien hemm ħafna sistemi ta' tmexxija tal-gvern li kienu awtoritarji jew inkella ma arfux u ma permettewx il ċittadini jgawdu mill ċittadini taħel mill-drittijiet ta' ċittadini u l-ħelsin. Issa kellana situazzjoni differenti qed naraw li hemm ħafna attakki terroristiċi tal-massa u dawn l-attakki jmorru kontra is-soċjetà demokratika. U hemm ħafna vittmi ta' attakki bħal dawn. Għal din raġuni jiena nappoġġa il-proposta kif tresqet illum il-Kummissjoni. Irridu ngħinu lill vittmi u nipprevjenu illi jkun hemm raġunijiet li jistgħu jġellu lin-nies li jagħmlu attakki terroristiċi. Grazzi ħafna issa fisem il-Kummissjoni nisidan lis-Sinjura Bjankowska sabiex titkellem jogħġbok. Grazzi ħafna, Sur President, membru onorevoli, nixtieq il-lewanet nirringrazzjakom il-kol tal-kummenti verament eh, siwja tagħkom jina ħanaddi il-punti ewlin ta' dan id-dibattitu l-Kummissarju Jurova zan nixtieq nitkellem magħkom fuq ċertu punti ewlenin aħna ħadd nieħdu impensa biex nġidu kontra radikalizzazzjoni, jiena nixtieq ningrazzja ħafna lill parlament Ewropew tal ħarġu b'dan ir-rapport dwar il-prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni u l-fatt li huma jsibu zaza fl-Ewropa stess u jirradikalizzawhom u jam u jom l attakki terroristiċi naħseb li importanti ħafna li jkun hemm kooperazzjoni fuq il-livell lokali, fuq il-livell nazzjonali, fuq il-livell reġjonali. Importanti li jkun hemm iktar kooperazzjoni wkoll bejn l-atturi li huma involuti anke fil-post stess fl-appoġġ ta' dawn il-vitmi il-qraba u l-familji tagħhom. Jiena naħseb illi il-vitmi ta' terroristi huma vitmi wkoll ta' reati kriminali oħrajn għalhekk aħna din nipproponu proponu direttiva ġdida li jina semmejta fil-fat li tinkludi appoġġ għajnuna li għandha tingħata l vittmi u l-raba tagħhom. Jina naħseb illi fil-fatt aħna nappoġġaw li direttiva kontra il-terrorizmu għandha tkun adottata mill-iktar fis possibli. u ħanaddi wkoll messaġġ illi intom għaddejtu li ġifiri li aħna rridu naraw daqxie eżattament meta tkun implementata din id-direttiva. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Signor Kommissarju, nsalmilkom, ziz kollegi, bekke konkludejna d-debattitu u issa